Hemm sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni li għalqu d-dibattitu, dibattitu magħluq u ħnivutaw wara tmiem ta' dibattitu li jmiss. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil bahrejn u se ngħaddi l-kelma minnu fih lil Karl Schluter fuq dan il-punt. Jura President, għal darba oħra qed nħabtu wiċċna ma' pajjiż li fih pajis li rrit jiddefendi ruħu, popolazzjoni li jiddefendi ruħu kontra min qed biex jisprimu ruħom. Forsi qed jippruvaw ma jużawx violenza iżda f'daqqa waħda tfetx il-violenza u qed naraw li hemm problemi għalhekk fil-pajjiż tal bahrejn Aħna nħossu li hemm sensiela ta' miżuri, hemm kummissarju għad-drittijiet tal-bniedem u hemm ukoll numru ta' inkjesti li qegħdin jitmexxew. Madana kollu aħna nixtiequ li kull attivist li qiegħed miżmum il-ħabs jiġi meħlus minnu fih għax dawn l-affarijiet ma rridux jisseħħu u għalkemm il-darba ħnebqgħu nitolbu u nħampqu għall-istess affarijiet għal dawn it-tip ta' pajjiżi. Hemm affarijiet li jiena nilqa' minnaħa l-oħra pereżempju il-fatt li ġiet interrotta t-traffika l-esportazzjoni tal-armi li ġejja mill-Istati Uniti u aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tipprova tagħmel ħilita sabiex bekk kulħadd jagħmel l-istess u ikun hemm il-waqfin minnu fih tal-esportazzjoni tal-armi. Aħna ma nixtiequx li l-armi tagħna jintużaw għal anijiet mhux tajbin, aħna nixtiequ li ma jkunx hemm rowixti bejn aħna nixtiequ li dawn l-armi ma jintużawx biex ma jkunx hemm rowixti fil-popolazzjonijiet, għalhekk aħna nixtiequ l-Kummissjoni taġixxi f'dan ir-rigward. Fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem fil-Baħrejn, jeħtieġ li nżommu ma dak li titlob il-popolazzjoni fil-pajjiż biex ikun hemm proċessi ġusti l-ewwel qabel kollox. Sabiex bekk din ir-rebbija araba arbija ma ssirx xitwa arbija. L-Onorevoli Kaiser għal minuta u nofs. Signora President, jekk kulħadd qed jaħseb li aħna ma tagħmlu xejn wara l senar il-ħamis wara l senar fil-plenarja, naħseb li Bahrejn mhux tal-istess fema. Il-ksur ta' drittijiet tal mida fil bahrejn edha tiġri ħafna nies li qed jgħidu li għanna nkomplu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, nkomplu namlu hemm min qed jgħid li dan id-dibattit huwa kontraproducenti, U Għinna nisimgħu dawn l-affarijiet mill-ambasċati ta' Bahrejn. X'qed nippruvaw għalhekk nagħmlu b'din ir-riżoluzzjoni? Din ir-riżoluzzjoni qed nippruvaw li dritt id-drittijiet tal-bniedem, tal-attivisti, tad-difensuri tal-bniedem, dawk li qed jiġġieldu għad demokrazija fil-Baħrejn ikollhom Eh, min jismaħħom, ikollhom vuċi, u għalhekk qegħdin namlu din riżoluzzjoni minn l-aħħar attakk li ġraw sena ilu kien hemm passi l qoddim hemm il-Kumitat Indipendenti tal-Inkjesti li ġi mwaqqaf mir-re u kien hemm soluzzjoni drastika għal xi torturi li ta' nies li minħabba torturi mietu u dan il-kumitat kull ma li din hija xaġa tajba bħalli kieku. Irid ikun hemm xilli għal-qorti għal min jagħmel dawn l-affarijiet u minn waħati. naraw s naraw x'ser tagħmel il-ġustizzja. Jien ċivit smajt telefonata minn l il-bieraħ u kien hemm kumitat ta' tliet partijiet ftit xurilu li twaqqaf biex iġib flimkien minn ħaddem il-ħaddiema u rappresentanta tal-ħaddiema fil-Baħrejn u dan wassal għal konklużjonijiet pożittivi il bira stess Kien hemm il-firmatarji wkoll mill-gvernijiet stess. Forsi r-riżoluzzjoni ma semmix dan il-punt u forsi l-ħarsa tagħna hija negattiva wisq. Iżda ma nqogħdux ndur mal-lowż hawnhekk għandna nafdaw il-setat ta' riformi fil-pajjiż ta' Baħrejn u dawk li jridu id-demokratizzazzjoni tal bahrejn jridu jagħtu ċans biex naraw ser jiġri. Is-Sur Tenok etnet nitolbu eh, rispett ta' drittijiet tal-miedem riformi fil-Bahrejn. U kien hemm evidenza ta' użu sproporzjonat tal-forza kontra minnet qed jipprotesta fil-Bahrejn. Imbagħad kien hemm il-wasla kontroversjali tal-truppi tal- GCC, il-Kunsil ta' Kooperazzjoni tal-Golf. Qed naraw li dawk li mi jipprotestaw u l-partiti kontra l-maġġoranza din jiġu maksa, aħna rridu li jiġu indirizzata dawn l-affarijiet, hemm ukoll Ministeru ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Iżvilupp li huwa pass il-qoddim fil-pajjiż biex jiżgura li drittijiet tal-bniedem jinżammu u ta' bilħaq il-Ministru il-Ministeru ser iżomm l-istandards l-iktar għolin ta' drittijiet tal-bniedem. Il-grupp tal isr e jappella l awtoritajiet ta' Bahrejn jirrispettaw drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali iżda jippermettu wkoll li jkun hemm ġurnalisti barranin u organizzazzjonijiet ta' dritt bniedem biex jitlu fil-pajjiż. Hemm affarijiet, hemm proċessi kriminali li qed iseħħu fil-pajjiż iżda issa attivisti u nies oħrajn minn barra mill-pajjiż għandhom jkunu permessi li jagħtu ħarsa li dawn l-affarijiet biex jaraw li kollox miexi b'trasparenza. Grazzi, issa l-onorevoli Preda l-minuta. Grazzi, signor President, l-għanet nifraħ Eh, li minn poġġa dan il-punt fuq l-agenda l-lum għax għedin diskutu dan il-sujġet l-lum għax ħafna nis insew dal-pajis li kienem rabbijar bija unek u koll ma l-oppressjoni għada emmek. ċertu kommentaturi tqalu li għamnek nitkellmu fuq ir-revoluzzjoni li ma nixtuqx naraw fil-Parlament Ewropew permezz ta' diskussjoni tal-lum qegħdin nuru li iva qegħdin naraw din ir-rivoluzzjoni li qed tiżvolġi fil-Baħrejn u qegħdin naraw ukoll il-ksur ta' drittijiet umani li hemm hemmhekk u nikkundannawhom naraw ukoll il-forza li qed tiġi użata kontra ċittadini li qegħdin jirvellaw u aħna naħsbu dan huwa inġust u ma jistax ikun hemm repressjoni kontra nies li jridu d-demokrazija. U aħna kontra dak li qegħdin jagħmlu l-awtoritajiet ta' Baħrejna kif fuq l-NGOs li qegħdin jiġu maħnuqa aħna rridu illi il-rakkomandazzjoni tal-Komitat Indipendenti ta' Riċerka jiġu u koll eh, infurzati. Grazie l-Onorevoli Verġa għal minuti. Grazzi, President. Ta' bilħaq hemm pajjiżi li qed jissemgħu iktar fil-mezzi ta' xandir u għandhom iktar pożizzjoni fl-opinjoni pubblika minn oħrajn. per pereżempju fid-dal ta' rivoluzzjoni kien hemm min għam u koll fil rebbi rbija f'dan il-pajis, iżda kien hemm sfond brutali u dan ġi immexxi mill-armata tal-Arabja Sawdija. Aħna rridu li mhux biss nikkundannaw dawn l-attiż dan nagħmlu xi ħaġa iktar. Ma naqbilx ma l-opinjoni ta' xi kollegi li lin mill-wedit xorta qed hemm ta' kis. Per eżempju, nar l-14 ta' frar kien hemm dimostrazzjoni ewlenija kbira tal-ewwel rowwixta. Din kienet evidenti fejn ġurnalisti, attivisti, trade unionists u oħrajn għadhom qegħdin jitmexxew il-qorti u anki tobba li kienu qed jgħinu l dawk li kienu jipprotestaw u kull minn azzarda azzarda li jitkellem għal ġurnalisti. Eluf ta' nies ingħataw essenzja għaliex tkellmu kontra l-awtoritajiet. Mijiet ta' studenti ma jistgħux ikomplu l-istudji tagħhom. Il-gvern ta' Bahrain għalek xorta waħda qed jitlob għal zjara tar-rapporter tal-ġnus maquda biex tiġi posposta. Għalek irridu najdu l-affarijiet kif huma, irridu najdu li l-gvern qed jiġi appoġġat mill-rappreżentanza tal-ħames flotta tal-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn bħar-Unju Unit. Uħut mill-pajjiżi Ewropej qegħdin iħarġu il-pulizija iktar rowixti fil-pajis, per eżempju Franza, lu dan nifakkarna f'affarijiet kiebja ħafna. Rridu niftakru koll li hemm proibizzjoni tal-esportazzjoni fuq l-armi mill-Stati Uniti u nittama li l-gvern tar-Renju Unit jagħmel l-istess. Rridu npoġġu pressjoni fuq kumpaniji Ewropej li kaċċew impjegati u mhux qegħdin jirġgħu ituhom impjeg. Dan imur lura minn dak li l-ċittadini ta' jistennu minn mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tibqa' tagħmel sħiħ li tħares id-drittijiet tal-bniedem iżda tista' wasal il-klim żmien li ngħaddu mill-klim għal-fatti. L-Onorevoli Xhaka. Il-Forum Ekonomiku juri li hemm ambizzjoni mill-Baħrejn biex tittieħed nisserjetà wkoll mill-komunitajiet ta' negozju internazzjonali. L-awtoritajiet ta' Baħrejn jistgħu jkunu kredibbli biss meta jirrispettaw iċ-ċittadini u drittijiet tal-bniedem tagħhom. Dak kollox fejn hemm pajjiż li għandu nuqqas libertà tal-espressjoni, nis li jitkeċċu minħabba li jitkellmu kontra l-autoritajiet li żvilupp tan-negozju huwa impossibbli. Ħafna nis li protestaw qed din jaffaċċaw violenza u qed ikun hemm tobba li qed jiffaċċaw proċessi minħabba li jgħinu lil min jipprotesta. Qed naraw iktar oppożizzjoni bejn is-Sunni u x-Xijat u qed naraw li hemm anke oppressjoni min-naħa tal-Arabja Sawdija u l-Iran. Għalhekk l-awtoritajiet Eh, għandhom jaħdmu fl-imkien mal-kumpaniji Ewropej biex jerġgħu jaċċettaw lil dawk in-nies li kaċċaw ħaddiema u l-awtoritajiet ta' Bahrejn iridu jkunu fil-parti tajba tal-istorja u jrew li qegħdin ħarsu drittijiet tal-bniedem u jwaslu għar reformi Irrid ikun hemm il-ħelsin ta' priġunieri bħal pereżempju Abdul Hadi al-Kawaja u Mahdi Abud Dib li huma l-presidenti differenti u għanna namluk minn kollox bħala Parlament Ewropew. Grazzi l-Onorevoli Makovej għal-minuta. Mill-oppressjoni tal-dimostrazzjonijiet ta' pro-demokrazija f'Bahrejn l-affarijiet marru għallar. Minkejja rekomendazzjonijiet tal-Kumitat ta' inkjest indipendenti tal-Bahrejn u l wedit tal-Gvern li jmur kontra li jimxi ma' dawn rekomendazzjonijiet il-violenza tkompliet. 35 persuna Eh, ġew maqtula sell-2011 taħt il-liġi marzjali u dan il-numru kompla jizdid 60 minħabba l-violenza li kien hemm minn Deċembru tal-2007. L-awtoritajiet ta' Bahrejn għandhom waqfu takkis violenti ta' protesti paċifiċi. L-attivisti politiċi u ta' dritti tal-bniedem, ġurnalisti u personal mediku għedin jinxtlow l-qorti mod inġust f'Tribunali rati. Prassi bħal din titwaqqaf minnu fih u dawk l-uffiċjali li jmorru kontra il regoli ta' proċessi ġusti irridu jinżammu ħatja. Ninkundannaw ukoll il-miżuri ta' oppressjoni fil-qasam ta' ċensura tal-internet bħala għalix iktar minn elf sit tal-internet blukkati f'Bahrejn. Dal-Parlament irid jieħu pożizzjoni iktar soda u l-Unjoni Ewropea titkompli żid il-pressjoni fuq il-Gvern ta' Baħrejn biex tonora l-wedid tagħha ta' riformi demokratiċi u tinvestiga l-każbir ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi, issa l-Onorevoli Geringer de Udenberg. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ludno... Grazzi, President. Il-ċittadini ta' Baħrejn spirati mis-suċċess ta' protesti fl-Eġittu Tunezija ħarġu fit-toroq jiprotestaw. U bdow mowġa ta' protesti sħaħ. Bdow jitolbu li il-kostituzzjoni ta' monarkija tibqa' miżmumma fil-pajjiż. Kien hemm attakki brutali, 60 persuna mietu fil-fatt. L-awtoritajiet ta' Bahrein komplow jagħmlu takkis kontra il-ġens tagħhom qed hemm ċensura tal-mezzi tax-xandiru l-internet, qed u ukoll id-dritt tal ġemma u anke l-libertà tal-moviment ta' ċittadini tagħhom. Aħna nitolbu li dawn l-atti ta' violenza jitwaqfu minnu fih immedjatament u nitolbu li drittijiet fundamentali jerġgħu jinżammu fil-pajis u li jinfetaħ dialogu kostruttiv ma' soċjetà sabiex bekk ikun hemm soluzzjonijiet kostruttivi. Grazzi. Grazzi, issa naddi l-kelma l-onorevoli Oħulan dal-minuta. Grazzi, signora President. Bahrein diġa għadda minn bidla konsiderevoli minkejja li kien hemm tixrid ta' dem ta' ħafna ċittadini issa dan il-pajjiż beda riformi. Ir-riformi ma jistgħux ikunu stu suċċess madana kollu meta nies responsabbli għat-tortura u l-qtil ta' ċittadini ċivili tal Bahrein ma jintrasqux qoddim il-liġi. Jiena nħeġġeġ il-gvern ta' Bahrein biex ressaq il-proċessi inġusti tal-personal mediku, tobba u infermiera li nżammu eh, il-ħabsa lissa biex jinħelsu minnu fiħ għaliex dawn kol ma kienu jagħmlu kienu li jgħinu lil dawk li kienu tipprotestaw favur demokrazija. Il-gvern għamel ħafna zbalji u tilef il kredibilta u rispett internazzjonali u għalhekk m'għandhomx jitilfu din l-okkażjoni li jitalmu mill-iżbalji u nittama li jkun hemm demokrazija b'reformi ġusti. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Kaminski għal minuta. Grazzi ħafna, President, kollegi. Jiena konvint bisħiħ li mem lebda nazzjoni li mhix destinata li tgħix fil-demokrazija. Mem lebda post fejn m'għandux jitkattar id-demokrazija, għalhekk jiena kuntent li hemm mowġa ta' bidla tar-arbija rajt din il-bidla koll fil bahrejn u jiena nixtieq ngħid li ċittadini ta' Baħrejn xtaqgħu li kunem riformi u l-gvern ukoll rrid jirreved il-liġi u għeddu li kunem riformi iżda l-passi li ħal gvern ta' Bahrejn kienu ftit wis, mux bizzejiet, dak li jtiseħ fil-Bahrejn għalek għaddu ta' tħassib. Ġurnalisti indipendenti għadhom qed ikollhom aċċess blokkat għal tul fi Bahrejn u dan imur kontra l-kredibilità tal-wedijiet tal-gvern. Ma nistawx nitkellmu dwar demokrazija u libertà jekk min kienħat it-taqtil ma jitresqux qudiem il-liġi. Issa l-Onorevoli Paxka għal-minuta. Grazzi, President, Kummissarju. Fir-rebija arbija tas sena li għaddit kien hemm bidliet anke fil-Bahrejn. Numru ta' nies li ntefgħu il-ħabs u kien hemm min inqatel ukoll. Ir-re tal-Baħrejn waqqaf kumitat ta' inkjesti indipendenti u kien hemm ukoll ħames persuni li nqatlu u attivisti li kienu fil-mira tal-vjolenza. Ħafna nies ġew ikkundannati b'mod inġust minħabba li ħadu sehem fil-protesti. Dan il-kumitat ta' inkjesti Suġġerixxa li jitwaqqaf ukoll kumitat ieħor ta' inkjesti li kollu jħossib il-kwistjonijiet kollha. Għaldaqstant rrid jkun hemm kunsens ieħor fuq il-livell soċjali u rridu jkun hemm rridu nkunu kostruttivi fid-dialogu. Naħseb li dan rridu jkun konxu minnu l-awtoritajiet. L-Onorevoli Bermajer, grazzi ħafna, Sinra President, Rebbi Arbija, saret eh, xitwar bija u l-press eh, madwar id-dinja qed tirrapporta fuq l-avvenimenti traġiċi fis-Sirja dak li qed jiġri fil-Libja u nsejna l-massakru tal-Kristjani fl-Eġittu u l-avvenimenti fil-Baħrejn. Fil-Baħrejn minn mindu dew protesti ta' xijajt kontra kontra ta' xijt kontra l-monarkija mietu 45 persuna un tafal dmoħ tal-gas fuq nis kienet protestaw il-forzi ta' sigurta għandhom it-tort hawnhekk u l-forzi tal-Arabja Sawdita tappoġġawhom barmi mill-punent u l-Istati Uniti għalhekk indirettament huma voluti u dan ifisser illi qed jiżguraw il-forzi tal-status quo miktar qawwija mill-forzi tal-bidla u l-konservativi qed jirbħu dan wassal għal riżultati negattivi fuq il-pajjiż qed nitilfu tama illi l proċess ta' demokratizzazzjoni fil-pajjiżi l-oħra tal-golf eh, kont tista' timxi l qudiem hemm sejħa riforma tal-ġustizza soċjali għal u l-Europea trid tieħu ta' dawn it-talbiet fid daw ta' dak li qed jiġri fid-dinja rbija għandna niżguraw li ma napplikawx standards doppji. l onrevoli Kelly. Grazzi. Mijiex l arpajs fil-bajn, mux l arpajs fil-dinja, mux l-iktar fil, mux l-inqas demokratiku, l-qas iktar pajis li għadu l-ura. Il-kustjoniet li għetni diskutu l-lum u ma ta' importanza kbira ma. U nittamaw li b'riżultat ta' riżoluzzjoni tagħna billi noħolqu pressjoni fil awtorità tal-Barejn dawn jagħmlu riformi li hemm bżonn. Il-Komitat Indipendenti għall-Investigazzjoni ħaġa li nappoġġaw imma bżonn miżur ta' implementazzjoni li waslu riżultati konkreti għax ma nagħmlux dan mhux se jnexxinna inres u għoddim il-ġustizja personi illi maħati ta' ksur ta' drittijiet tal-bnidem u kol dawk illi ġew arrestati minħabba li protestaw mod paċi konta minħelsu. Għanga dawk li tilfu xolom minħabba li ġew involuti fi protesti għandhom jina ta' lura xolom. Finalment, il-dinja tal-ponent mandiġ tbiħ armi l-barrejn sakemm dawn il-mizur medġiġ implementati. Jekk nagħmlu dan, inkunu qed niksbu ħafna grazzi. Catch DI nibdew bis-Sinjura Assaja. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-situazzjoni ta' sigurtà fil bahrejn għadha instabli. Il-truppi ta' sigurtà u dawk li qed jipprotestaw qegħdin eh, jiġġieldu fiżikament ta' sikwiet, U f'Novembru kien hemm rapport ippubblikat li ħabbar li kien hemm użu ta' metodi ta' tortura kontra persuni li qed protestaw u dan għadu qed ikompli. L-affarijiet mhumiex isiru skont ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kumitat ta' Investigazzjoni għanna xi persuni detenuti li qed jiġu torturati b'mod awtomatiku. u saret sejħa sabiex il-protesti jitwaqfu. Madana kollu jina ma naħsibx li nistaw ehm, nibqaw passivi u dim situazzjoni pal din. Nisra Gomez. Għanna mozzjoni bilanċata u dimna għanna dal-Komitat Indipendenti ta' Investigazzjoni u rikonoxxejna illi kien hemm detenzjonijiet mhux ġustifikati, kien hemm tortura, u din ir-riżoluzzjoni wkoll tirrikonoxxi illi ma kienx hemm biżejjed sforzi sabiex kien hemm riformi istituzzjonali, kien hemm persuni li ma neħelsux u daw misa minn fi Brussel ġemma li għaddit kienem nisa mill bahrejn li ġew għalunna li il-protesti kienu manipolati minn forzi eh, tad-lan biex ngħidu hekk għalfejn il-barrejn mhux qed iħalli l-NGOs jitlu fil-pajjiż, mhux qed iħalli ġurnalisti jitlu fil-pajjiż. Għalfej il-rapporter speċjali ta' ġus maquda dwar tortura mhux qed tħalli jitħol fil-pajjiż. il barrejn għadu ma nattax steddina għadu ma tax stedina l-Komitat Speċjali mill-ġus uda il-rappresentant għalli taħna trid issejjaħ sabiex il-Bahrain jimplementa il-riformi li jemżon u rridu nsejħu koll l-Istati membri sabiex ikunu konformi mal-kriterji tal-pozizjoni komuni meta niġu għall-esportazzjoni ta' armi sabiex l-Ewropej ma jkunux kompliċi fir-reati li qed isiru fil-Bahrejn. Sinjura Nikola għal minuta. Signor President, naħseb il-Bahrejn huwa każ tipiku. Dawn huma passi l qoddim li saru bistadina minna ta' l Internazjonali. Internazzjonali imma kien hemm fl-istess ħin ukoll ħafna passi lura għax ma nistax ngħidu mod ieħor meta naqraw rapport tal-Kumitat ta' Investigazzjoni Indipendenti kien hemm ċaħġa pozittiva, pero l-Komitat jgħidilna li drittijiet tal-bniedem fi proċessi legali mux qed jiġu rispettati. Il-Komitat ħatres Komitat ieħor biex jaħroġ bi pjan għal riformi u dan il-pjan ħajġi prezentat fl-20 ta' Marzu. Forsi kien ikun aħjar nistennew daqsxej biex naraw jekk hemmx tas-sewrida politika min-naħa tal bahrejn imma naħseb li Irrida hija li jkomplu bil-oppressjoni u ikasbru eh, drittijiet tal-ledmin. Għalek nappoġġa r-rizoluzzjoni nasab li għamlu pressjoni sabiex naraw jekk il-Bahrajn se tkompli timx il qoddim bi ta' issa. L-Onorevoli Korola. Grazie. Fil-bidu ta' ottubru rajna kif is-sitwazzjoni fil-Barejn kienet eh, qed tiżvolġi. Persuni li jaħdmu fl-isptarijiet ġew arrestati minħabba illi għenu persuni midruba u dawn huma protesti paċifiċi. Hemm bżonn illi nifukaw fuq uh, li nwaqfu l-esklużjoni ta' persuni li qed jipprotestaw. Hemm ħtieġa għal riformi, hemm ħtieġa ta' trattament ġust għal dawk li qed jidru drittijiet tal niedem u għal dawk li qed jippruvaw jibdlu s-sitwazzjoni fil-Barejn. Is-Sultan tal bahrejn u l-awtoritajiet assigurawna illi għandhom l-intenzjoni li jtejbu is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż U naħseb li dan għanna naraw pal eżempju tajjeb. L-onorevoli Repo għal-minuta. Grazzi. iċ tal-Bahrejn qed iridu riformi demokratiċi u rispett lejn drittijiet bażiċi tal-bniedem drittijiet tal-bniedem u livelli minimi ta' ħajja mhumiex teddida għal gvern tal-Bahrejn lanqas u minn flok risposti għal dawn il talbit raġonevoli eh, l-autoritajiet t-komplu jattakka u blaħnina il-minet protesta Mem l-ebda ġustifikazzjoni li tuża eh, gastaz moħu u stun grenades persuni li qed jipprotestaw il-Baħrejn trid tem it-trattament inuman ta' persuni qed defendu dritti ta' nidem ġurnalisti il-soċjetà eh, ċivili u nisa protesta jipprotestaw il-gvern irid jappoġġa attivizmu fost il soċieta u s ċivili. biex jifqu protesti li du ktar eh, dialogu, ktar demokrazija, ktar ħolqin ta' postijiet ta' xogħol speċjalment ta' żgħażagħ. Grazzi. Is-Sur Posselt. Signora President, ili aktar minn 30 sena nafsew il-Bahrejn u l-pajis kien miex fi triq tajba u nistaw nerġaw nejnu sabiex jerġaq bat triq tajba u mannix ninsew illi Bahrejn jinsab viċin l-Iran kienem hemm abbużi mill-familjarjali u mis-soldati illi minnaħa l-oħra hemm xijiti li qed jiġu imħeġġa mill-Iran u minn estremisti fil-Bahrejn Dawn ix-xejriet huma perikolużi u ma nix nkunu parzjali għandna nkunu medjaturi għandna noħolqu eh, kostituzzjoni ta' kif suppost jkun hemm bilanċ bejn is-sunni u xijiti jemmek Inkella se jkun hemm tixrid tad-dem fil-pajjiż Intqali li rebbija arbija f'ħafna mill-pajjiżi qed twassal għal aktar estremizmu, rridu noqogħdu attenti illi kritika ġustifikata li l-Bahrejn ma tiġi sfruttata minn estremisti, grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Tajn, grazzi ħafna ehm, neħu kost li l-Parlament Ewropew qed jagħti każ il ta' ġitzabden fil-Bahrejn Skont il-figuri numru ta' persuni li mitu mill-14 ta' fratessena l-oħra huwa għola mill-figura msemmija fir-riżoluzzjoni. Ir-raġuni għal dan il numru ta' stati membri mumiex juru determinazzjoni ċara u mux jitkelmu qoddim eh, dan il-ksur li hemm fil-pajjiż iktar ħares lejn l-ewwel imwiet fis-Sirja reazzjoni kienet komplement differenti u nittamel minn hawnhekk fil-Parlament Ewropew napplikaw standards ugwali rispettivament mill-pajjiż. Ma nistgħux napplikaw standards doppji sempliċement għaliex pajjiż eh, pal pal għandu baż Amerikana mhux Russa u għaliex relazzjonijiet tagħhom maħna u maħjar minn tas-Sirja rridu napplikaw l-istess standards fil-Baħrejn u l-bqija tal-pajjiżi l-oħra għara pal-ebxa drittijiet tal-bniedem. Mekwa wasanna għal proċedura keġdija jirġojna sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni għadu għansi, niskuża ruħi tajt il-President, il-Kommissarju. Grazzi, Signora President, Onorevoli Membri l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffoka fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal bniedem u drittijiet fundamentali fil-Bahrejn, speċjalment il- meta bdiet il-violenza fi frat ta' sena l-oħra u fl-aħħar xur rajna arresti arbitrarji, trattament ħażin u xikultant anka tortura ta' detenuti wkoll kien proċessi mingħajr garanziji u sur ta' drittijiet fundamentali, rispett ta' drittijiet tal-bniedem għad rittijiet u proċess ta' rekonċiljazzjoni nazzjonali għad irid isib eh, bażi iktar b'saħħitha. Risposta tal-Unjoni Ewropea dim di sitwazzjoni kienet konsistenti. Rappresentanto li Kathy Ashton is-sena li għaddiet ħarġet tmin sarijiet fuq il-barrejn fejn sejjaħna għal dialogu rispetta dritt tal-bniedem u l-inevitaw violenza għajme dal kwistjonijiet ħafna drabi mal-Ministru traf il fil-Bahrejn u l-taqat u kol marren nifsu f'April tas-sena li għaddiet. Il-Konsell għal affarijiet Barranin irrepeta l-istess messaġġ fil-konklużjoni tiegħu f'Marzu April kif ukoll Mejju li EAS u delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea frijad illi responsabbli l-Bahrejn huma impenja huma involuti fl laqat regolari mill-awtoritajiet tal-Bahrejn. L-Unjoni Ewropea tilqa' deċiżjoni meħuda mir-Rev Ġunju 2011 sabiex iwaqqaf komitat investigattiv indipendenti sabiex jitfa dawl fuq ksur ta' drittijiet ta' bniedem waqt eh, eh, eh, rewixti fil-pajis. Issa qed jiġu implementati l-miżuri li hemm fir-rapport lill l-Kummissjoni ippubblika f'Novembru. L-Unjoni Ewropea esprimiet ir-rida tagħha li tipprovdi appoġġ konkret lill-Gvern tal bahrejn f'din il-biċċa xogħol diffiċli permezz ta' appoġġ u anka expertise kollu importanti li nimplementaw dawn ir-rekomandazzjonijiet b'mod sħiħu ma kemm jista' jkun ukoll u essenzjali li jkollna dialogu bejn l-awtoritajiet u l-membri tal-oppożizzjoni u l-gruppi tal-oppożizzjoni jridu wkoll jaqdu eh, l-rwol tagħhom f'dan id-dialogu x'un ta' dialogu, rekonċiljazzjoni nazzjonali dejjema mhux se ssir realtà. Finalment, hija tama tagħna li sentenzi li tat mill dawk li jsejħu eh, National Safety Courts għallek mxaqsam grupp ta' 20 persuna li jaħdmu fil-kamp mediku, persuni li jaħdmu għagġitiet tamni da miġu revokati, dawn l-individu għandhom jina jaddu minn proċess ġdid u dim eh, rati ċivili bil-garanziji kolla li tizgura liġi fil-barrejn u għankam mill-konvenzjoniet internazzjonali. Grazie ħafna, Signora Kommissarju. Kif kontet najt? Kontet naġġel wiz fil-fat, anzi, għanna Signora Gomez, point of order. Qabel nadwar vot, xtaqt najt illi għanna attak ta' l-Etjopja fuq l-Eritrea numru ta' persuni li għetin l-inqatlu hemm zewċ ċittadini Ġermaniżi l-inħatfu dawn huma pajjiżi li ġildu gwerra imdemmija fis snin disajn kif nafu l-Unjoni Ewropea għandha responsabilta kbira hawnhekk għax l-Unjoni Ewropea mhux biss kienet qed tappoġġa bisħiħ l-Etjopja imma iż-żewġ pajjiżi għandhom jirrispettaw il deċiżjoni dwar il-frontier li qbilna fuq ftit snilu u dan huwa favur tal-Etjopja xtaqt nistaqsik sabiex is-Sinjura xten tkun lesta u dim il-Komitat tal-Affarijiet Barinin ġemadli li għatina rapport x'inhu jiġri bejn daw żewġ pajjiżi. Grazzi ħafna ta' dik l-informazzjoni se ninformaw lill awtoritajiet eh, kompetenti sinjora l-sur Posel tansi għallonna li fi sessjoni li ġeja li ħatibda t-tlieta minħabba lajt ortodoss sal ġemma il-konferenza ta' presidenti il-neħħiet mill-agenda il-punti ta' urġenza din mhix ħaġa ġusta fil-ġemat sal-sessjoni ta' april se jkun hemm żvilupp importanti u xtaqt inressaq protesta kontra r-regoli tagħna nitlob l-membri l-oħra sabiex jikelmu l mesċeta tal-gruppi tagħhom sabiex din id-deċiżjoni żbaljata tiġi revokata minn issa april. Grazzi ħafna, Sur Posselt. Dawn id-deċiżjoni ttieħdu aktar kmini u l-konferenza ta' presidenzi tista' terġa' tanalizza din id-deċiżjoni. Dan għassan għal tmiem id-dibattitu U kif ser ngħid għat darba ċavejt fit mozzjoni ta' riżunizza biex nagħlaq id-dibattitu